għanna konklużjonijiet mill-kumitati parlamentari differenti, dan jihdenna xinofsija bi wieħed u ieħor. Imbagħad ikonna l-opportunità li nisimgħu lill-Ministru Grik tal-Finanzi, is-Sur Janis Sturnaras, President ukoll tal-Ekofin, imbagħad ikonna skambju ta' opinjonijiet, imbagħad ikonna konklużjonijiet bl-diskors tal-Onorev tas-Sur Otmar Karas, il-Viċi President u jiena stess. Għalhekk nistedinkom biex nibdow din il-laqa u inkomplu naħdmu bl-istess mod li konna naħdmu fis-sessjonijiet ta' qabel. Ġifieri erba' interventi mill-Parlamentari Nazzjonali un mbagħad intervent min-naħa tal-Parlament Ewropew, membru Parlamentari Ewropew. Ok, kif Eh, yes. Ok, to logo ich kirja sarubu. Iva tajjeb. Signora Sharon Bowles għal 10 minuti. Thank you very much, Chair. Lodwa tajba, grazzi. President, ikkonkludejna bħalma konkludow il-komitati l-oħra fuq diskussjoni tagħna fuq żewġ suġġetti. L-ewwel suġġett kien biex nersqu lejn sistema effiċjenti tal-VAT fl-Unjoni Ewropea. Dan huwa sors ewlieni ta' introjtu għall-istati membri, jiġifieri importanti ħafna. Minkejja s-suċċess u l-importanza ta' sistemi tal-VAT madwar id-dinja u ta' bilħaq fl-Unjoni Ewropea, il-koll nafu li hemm nuqqasijiet kbar f'dawn is-sistemi u anke kumplessitajiet kbar f'din is-sistema. L-ewwel nett tkun faċli tapplika. Ir-riċetta ta' dan jidher li tkun waħda sempliċi li tnaqqas l-eżenzjonijiet u d-derogi is-simplifikazzjoni u tagħmel aktar effiċjenti u iktar koerenti bħala sistema Iżda meta nħarsu lejn il-lista korrenti tar rati eżistenti li tinkludi wkoll rati naqsa u rati zero eżenzjonijiet madwar l-Ewropa, rridu nkunu konxi dwar l-ispejjeż amministrattivi inkredibbli li sistema bħandin tirrappreżenta kemm għan negozji kif ukoll għall amministrazzjonijiet tat-taxxa. Madana kollu konxu koll li meta jkun hemm proposta ta' bidliet ikun hemm kontroversi f'kull stat membru. Dejjem ikunu jridu l-eżenzjonijiet, favoriti tagħhom u jkun hemm ukoll pressjoni demokratika fuq il-politiċi li tinkludi wkoll il-membri parlamentari Ewropew tagħmilha diffiċli ħafna li twassal għal bidliet. Ġifir il-fatti huma li għandna distak tal-vat ta' kważi 200 biljun euro kif inhu kwotat fl-istudju tal-Kummissjoni ta' Lulju tal-2013 li bejwieħed u ieħor terz minnu huwa minħabba frodi tal-vat. Il-vat huwa wieħed mir-raġunijiet ewlenin li l-SMEs u negozji in ġenerali li għazlu ma japarawx transkonfinalment. Pala prinċipju l-Parlament Ewropew jappoġġa l-proposta tal-Kommissjoni stabilita fil-dokumenta strateġija tal-2011 u anki x-xogħol ta' segwitu li għaddej bħal per eżempju l-mekkanizmu ta' reazzjoni veloċi kontra l-frodi tal-VAT u l-linji gwidi prattiċi fuq regoli ġodda tal-VAT tal-2015 u anki il-proposti tal-VAT fuq il-kupuni, il-proposti għal return standard tal-VAT li qed naħdmu fih bħalissa fil-Kumitat u anki twaqqif ta' grupp ta' esperti tal-VAT u anki linji gwida tal-Kumitat tal-VAT fil-forum tal-VAT. Ġifieri hemm ħafna xogħol għaddej bħalissa. Issa tinħarsu lejn ix-xogħol tal-futur li ser isir minħata l-Kummissjoni. Fid-diskussjonijiet tagħna verament għadna sebajn għajnejn li konna rapportaċ ta' malajr skambju automatiku bejn l-istati membri fuq il-VAT, specialment meta jelħaq limitu massimu partikolari. Ħafna stati membri qed jużaw forum tal- ta, eh, eh, rimborsata, reverse charge, anki jekk tkun hemm sistema globali tal-VAT, nafu li dan joħloq ħafna ostakli, iddiskutejna kwistjonijiet marbuta mal-problemi tat-tabija, problemi tal-posta wkoll f'ċertu uh, disks li faċilment setgħu jiġu uh, mibawta bil-posta madwar l-Unjoni Ewropea u jifitaw il-VAT. Naħseb li hemm ħafna żviluppi li jistgħu isiru biktar skambji ta' informazzjoni u aħna ser inkunu qed inqasmu iktar dokumenti fuq dan is-suġġett. Ħadna nota tal-fatt ukoll li kellna grupp ta' ħidma biex jindirizza dawn kwistjonijiet dan ser jiġri anke fil-mandat li jmiss meta nittamaw li konna inqas xogħol leġislattiv fuq il-lat ta' servizzi finanzjarji Bekk nkun nistaw jkollna aktar laqat fejn ikonna video conferencing mal-istati membri anke fuq kwistjonijiet partikolari bħal VAT fejn ħafna l-esperjenzi qegħdin fiħdan l-istati membri u anke l-Parlamenti Nazzjonali. It-tieni kwistjoni kienet fuq il-konsolidazzjoni fiskali u riformi strutturali u skambju tal-aqwa prassi. Għalhekk, l-AGS istħarriċ annwali tat-kabbir tal-2014 identifika l-prioritajiet biex ikonna konsolidazzjoni fiskali differenzjata favur, favur l-ekonomija biex ikun hemm modernizzar tal-amministrazzjoni pubblika. L-istati membri ħajkunu mistoqsija biex jimplementaw il riformi strutturali u konsolidaw ukoll il-finanzi eh, pubbliċi fis-semestru li jmiss u fil-ċiklu li jmiss. Iktar riformi jkunu tajnuna biex il-finanzi tal-gvernijiet ikunu sostenibli biex jihdu dawn ir-riformi Dan ovvjament jista' jwassal għal iktar sogri minn naħa tal-ISM jew inkella l-Bank Ċentrali Ewropew jew inkella mmorru lura għall-inċertezzi tas-suq u iktar premiums jolow fir-rigward is-sogri. Irridu nsibu eh, struttura bilanċata u dini appunto ewlieni. Irridu riformi strutturali msaħħa b'konsolidazzjoni fiskali bir-riformi tagħhom biex imbagħad ikonna riżultati ċerti u mhux inċerti bħalma kellna fil-passat. Kenna kwistjoni wkoll biex nipprova konna approċċ simmetriku fuq l-aġġustamenti makroekonomiċi u sħaqna wkoll li wieħed għandu jirrikonoxxi kwalinkwa kreditur f'kwalinkwa tip ta' fallimenti anke tkun kumpanija jiġu imposti kondizjonijiet biex ikollhom il-flus tagħhom imroddija lura. U dan għandu jiġri fil-kuntest tal-pajizi. Nafu li dan mhux sorpriża, ma ħafna stati membri qed jaħdmu qatih biex jippruvaw isibu modi dwar kif jistgħu jagħtu appartenenza pubblika tal-miżuri li jridu jittieħdu. Dan tassew importanti huwa rikonoxxut ukoll li fuq medda twila ta' żmien hemm ix-xewqa li niżguraw li dawn il-kwistjonijiet jistgħu jiġu trattati bisħieħ fih dan l-Unjoni Ewropea mingħajr l-involviment tal-medjazzjoni internazzjonali bħala żieda ta' dan. Fi rigward problemi oħra, soluzzjoni biex nindirizzaw din id-dilemma tista' tkun li u inċentivi xirqa u mekkaniżmi ta' kumpens għall-implementazzjoni ta' riformi strutturali. Barra minn hekk ir-riformi strutturali fiż-żona euro irridu jiġu koordinati sabiex bekk iqisu b'mod xieraq l-effetti sekondarji ta' spillover fuq il-pajjiżi ġirien. Il-Kummissjoni ppubblikat żewġ komunikazzjoni ġodda fl-2013 li kienu mirati biex isaħħu l-koordinazzjoni tal-politika ekonomika u l-integrazzjoni fiż-żona euro. Fir-riżoluzzjoni adottata nhar id-9 ta' Diċembru 2013 li tirrifletti fuq dawn iż-żewġ komunikazzjoni tal-Kummissjoni, il-Parlament Ewropew appella l kunsill Ewropew jagħmel impenn politiku fir-rigward il-tħejja leġislattiva bbażi ta' trattati u l-metodu komunitarju biex ikun hemm koordinazzjoni tal-politika aħjar, koordinazzjoni aħjar u talab li qatt legali fuq linji gwida ta' konverġenza għandu jiġi adottat taħt l-OLP il-proċedura leġislativa ordinarja li tistabilixxi għal periodu fiss numru ta' miri fissi għall-iktar miżuri ta' riforma urġenti. Barra minnek il-Parlament Ewropew tenna talba tiegħu li l-Istati membri jiżguraw illi il-programmi ta' riformi nazzjonali bbażati fuq il-linji gwida ta' konverġenza, possibilità ta' fondi addizzjonali tal-attivitajiet ta' riformi jiġu diskussi u adottati mill-Parlamenti Nazzjonali l-involviment tal-Parlamenti Nazzjonali nafu li huwa estremament importanti biex niksbu il-fat li ċittadini jaċċettaw il-programmi jħossuhom tagħhom. Fil-Parlament Ewropew f'din ir-riżoluzzjoni konsidrajna li biex tassaw dan il-punt huwa verament importanti. Il-laqa interparlamentari organizzata mill-Kumitat Inkon ikon kien importanti nirringrazzjawkom tal-kwalità tal-interventi u nistennaw mill-ekofin li kunu jistaw waslu titjib għal responsabilità demokratika fil-kuntest tal afas ġdid tal-governanza ekonomika. Grazzi. Ego σας ευχαριστώ και δίνω το λόγο στην κυρία Περβάνς Μπερές, πρόεδρος της Επιτροπής. Grazzi, signora Beres, president tal-Kumitat Empl. Merci, monsieur le... Grazzi ħafna, President. Matul il-laqa interparlamentari bejn il-Kumitat eh, Tana tal-affarijiet soċjali, eh, tkellimna fuq żewġ affarijiet. L-ewwel net dimensjoni soċjali tal-EMU u dan il-punt permetti nsibu tlet problemi prinċipali. L-ewwel net il-fatt li jeżistu ħafna zbilanċi soċjali fl-Unjoni Ewropea, imma mhux biss iktar u iktar fiż-żona tal-Euro. Ħafna kienu dawk li tkellmu u li qalu minn barra dawn il-zbilanċi makroekonomiċi, wieħed irid joqgħod attent ħafna fuq l-iżbilanċ soċjali għax dan jista' jkollu konsekwenza fuq l-iżbilanċi makroekonomiċi minnhom infushom. F'din il-parti tad-dibattitu tagħna ir-rappreżentant il parti tad dibattitu tagħna ir rappreżentant tal-Parlament tal-Polonja għalilna u s-sena li teżisti l-Europa li qed taħdem eh, mhux qed taħdem l-istess rata. U ovvjament dan inaqqas il-marġini ta' kompetittività. Eh, u r ta' Finlandja eh, wera tħassib tiegħu għal fatt li kull stat membru għandu jagħmel għal mutiegħu biex jisib il-kaptu tal-problemi soċjali. Tini problema li sibna kien fuq dan il-scoreboard u l-indikaturi tal-Kummissjoni skont il-komunikat li ħarġet f'Ottubru li għadda ħafna kienu dawk l-Irlandiżi, Talini, Franċiżi u l-Grigi għalu saqsow wara li l-Parlament Ewropew adotta r-rezoluzzjoni tkellmu għalu li dawn l indikaturi għandhom ikunu iktar wiesa. Ġifiri, anki jekk it-triqija waħda limitata u wieħed irrid jara u nitħlu fuq il-problema tal-faqar fost it-tfal l-aċċess għal-kura tas-saħħa il-problema wkoll tax-xogħol ukoll prekarju. It-tielet problema li sibna fuq dimensjoni soċjali tal-EMU hija dak kollu li għandu x'jaqsam mal-istabilizzaturi awtomatiċi u l-parlamenti nazzjonali u ewrowna tħassib tagħhom eh, speċjalment fuq il-proposta li um, jerġa jieġib konċiljazzjoni um, ma' ċittadini ġifiri il-fat li kunem uh, allowance għal dawk li mandomx xol u jkunem norma fuq dan uh, Ewropea aħna l-Parlament tagħna fid disa ta' Lulju li għadda għamilna laqa l-konferenza fuq dan se jkollna wkoll noħorġu rapport fuq dan dejjem nitkellmu fuq dimensjoni Ewropea u dan ir-rapport se joħroġ flej xi 12 ta' fifrar. Mela, meta wieħed isemmi dawn it-tlet punti eh, prinċipali Ovvjament dejjem daħla il-suġġett ta' tkabbir dimensjoni soċjali tal-EMU ħafna kienu dawk li semmu il-problema tal-tkabbir, speċjalment il-kollega tal-Greċja għalinna li il-fatt li jkun hemm tkabbir jista' jkun ukoll li wieħed jista' jqisha bħal eh, tkabbir tat-tielet dinja Emmin tkellem fuq u kol fuq dak li l-previżjonijiet tal-IMF anke fil-rapport dwar il-krizi li jena kont responsabli tiegħu da dan il-Parlament, aħna konna rajna setturi differenti, setturi rridu noħduhom bħala setturi intelligenti naraw eżattament fejn jista' jsir l-investiment ħafna u ma dawk il-pajjiżi li qed inkwitaw li pajjiżhom ma jistax jerġa' lura fit-triq it-tajba inkontu l-finanzjament Tħassib iħor responsabilta soċjali u ambientali tal-kumpaniji, dan kien punt iħor diskutejna il-kollegi tal-Rumanija u tal-Latvja fakruna f'dawnu għalunna li riformi strutturali veru li fil-Greċja dawn enu biex jġildu kontra il-xol mux dikjarat imma il-ritmu meta wieħed jagħmel l-evalwazzjoni tar-riżultati dawn ir-riformi strutturali wieħed irid jerġa' jaħsibha darbtejn. Aħna tkellimna ukoll fuq l-eżami annwali tal-tkabbir u rajna li hemm bżonn enfasizzaw fuq din il-garanzija taż zazax kif din se tiġi implementata. U hawnhekk nixtieq innedilkom li jiena ftit inkwetata għax fuq kien hemm min tkellem fuq dan il-suġġett preċiż u um, nejdilkom li jinfrustra tal-fat tax sissa 17 il-stat membru biss għadhom l-estow il-pjan tagħhom għal din il-garanzija. L-kollegi franċiżi u taljani tkellmuna dwar qed jiġri fl-istati membri tagħhom u dawna għamlu appell, appell ċar għax fuq suġġett eh, ta' dan it-tip naraw kif noħorġu network. Iġifiri fejn kulħadd ikun jista' jpoġġi l-kontribuzzjoni tiegħu għal din l-istrateġija Ewropea li tkun aċċessibbli. Jien naħseb din għeddeja tajba li nistgħu nibnu fuqha għal-ġejjieni. Fuq dan il-rapport annwali ta' tkabbir żewġ affarijiet li jinkwitawna fl-2014 u anki fl-2015 meta wieħed iqis il-previżjonijiet anki tal-IMF Hawn min jaħseb li l-tkabbir se jisir imma dan se jkun jibqa dajjef u se jkun ma jkun se jkun hemm ugwaljanza bejn l-istati membri u territorji differenti tal-istati membri. L-istess ħaġa tkabbir ieħor li nkwetana huwa il-fatt li se jkun hemm tkabbir iktar fin-nuqqas ta' gwaljanza ġifiri meta wieħed iqis eh, mill-kriżi kif inbdiet kien hemm dawn il-nuqqas ta' gwaljanzi imma dawn l-istess nuqqasijiet se jkunu iktar aggravati bil-kriżi ħafna kienu li qalu li l-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew flimkien l-imsieħba soċjali qalu li għandhom ikunu iktar assoċjati f'dan l-eżerċizzju da dan ir-rapport annwali. Mbagħad fl-aħħar tassib li wera eh, li wrid Edith Bauer, membru tal-Parlament Ewropew, kien dwar il-żazax li joħorġu mingħajr kwalifiki mill-sistema edukattiva ġifiri nafu eh, xinuwa kemm huwa importanti l-fatt li qed jiġi distrutt il-kapital eh, uman u dan ikollu impatt fuq il-budgets il-kollega tal-Rumanija wkoll tkellem dwar l-entrepreneurship soċjali. Tistaw timmaġinaw ġifiri dan kien eh, dibattitu verament anqal komplet, komplut ħafna u kienem għaxar persuni li tkellmu, erba minnhom kienu nisa fl-aħħar sezzjoni u fl-ewwel parti kien hemm tnax il persuna li tkellmu l-Ministru kol u hemmhekk ukoll kien hemm erba' nisa li intervjenu. Grazzi ħafna. Karistume. Kittura tal-logo eħi kirija. Grazzi lilek, Essa ngħaddi l-mikrofonu lill-Onorevoli Vertman ti rappresenta il presidenza tal-Komitat Ekonomiku. Grazie ħafna, Sur President. Jiena xtaqt li nagħmel referenza għad diskussjoni tagħna u anke naslu ċertu konklużjonijiet. Aħna tkellimna fuq il-dettalji u l-kooperazzjoni fir-rigward tal-politika ta' koeżjoni u naħseb li huwa tajjeb li nisħu fuq ċertu punti din il-politika ta' koeżjoni għandha tappoġġa it-tisħiħu tkabbir u b'dan il-mod u kol fuq il-membri parlamentari eh, nazzjonali fostom mill-Italja, mill-Greċja, fej huma taw dettalji ta' situazzjoni partikolari tagħhom fuq il livell nazzjonali, eżempju mill-Greċja, Smajna it-telf kbir anka fil-rigward tal-impjiegi illi jħolqu situazzjoni anka drammatika fil-rigward tal-qat fost iż-żaza. U għalhekk eh, anka tjajdu l din laħqet 60%. Fid-diskussjoni u fil-prezentazzjonijiet ta' situazzjonijiet varji ħareġ biċċar ukoll illi l smis ukoll għandhom bżonn ta' appoġġ kbir Eh, mod partikolari sa minn mindu faqqed din il-krizi ekonomika u finanzjarja li waslet sa biex iduru għal-iktar għajnuna u għal-iktar appoċ. Suċċess eh, grazzi għal uh, politika ta' koezjoni fuq livell politiku hija li uh, din laħed l-ħana biss il-0.3% tal-GDP bħala medja fl-Unjoni Ewropea. Naħseb illi huwa tajjeb illi nuru dan bħala kisba Ewropea. Smajna wkoll illi ħafna pajjiżi m'għandhomx iktar aċċess għal eh, investimenti u flejjes u fondi li jistaw eh, jgħinuhom anka fuq livell Ewropew u għalhekk hemm bżonn ta' perjodu ta' ippjanar illi iżom anka il-flessibilta jaddatta għat-tibdiliet li kunu meħtieġa u naħseb eh, li dawnu kienu l-punti prinċipali illi irridu naħdmu b'mod flessibli biex nixbad għaxxej s-situazzjoni fl-imkien, s-semma u koll illi ħafna minn dawn il-regoli f'dan il-kontest huma eh, komplikati u uh, eh, ma jirrispettawx il-kontest u aħna għana nissimplifikawa. Għalix uh, eh, anka il tibdil ekonomiku ma jpermettix li wieħed jieħu ċertu tul ta' żmien sabiex jaddat tal dawn ir-regoli u uh, Naħseb illi anka fċertu eh, stati membri għatu ħossu dan l-effett u anka dan jgħat jaffetwa il-nuqqas eh, anka fil- eh, fil-kapacità tal-pajis. Pero, irridu naraw ma mod nistaw nikzbu ċertu titjib. Minna tal-Komissjoni issema wkoll illi għana naraw illi anka fil-rigward ta' xiri pubbliku dak li jisir eh, il-sistema li titħaddem din taffetwa b'mod dirett lill-pajjiż involut. U importanti wkoll nsemmu li l-politika ta' koezjoni u l-suċċess tagħha trid torjenta ruha lejn suċċessi u proġetti illi iwasluna għal miri speċifiċi. Il-politika ta' koezjoni mhix biss importanti għal politika tal-Unjoni Ewropea imma naħseb ukoll eh, għal politika tal-enerġija u l-enerġija rinnovabbli. Naħseb illi dawn huma fatturi li jaħdmu it-fit sabiex niksbu ktar tkabbir, ikonna eh, negozju ktar b'saħħtu u l-użu tajjeb tal-fondi ukoll eh, sħaqna fuqu joħroġ biċ-ċar illi mingħajr ħaddim tajjeb tal-finanzi pubbliċi il-futur mhux jkunu jkun wieħed tajjeb u għalhekk huwa importanti li dawn il-finanzi pubbliċi eh, ikunu konsolidati u mħadmu mod tajjeb. Emmi eh, sifħaristume. Grazzi ħafna. Nadda mikrofonu issa l-Ministru tal-Ekonomija tal-Greċja u President tal-Ekofin. Issur Sturnaras. Viċi President tal-Parlament Ewropew, Sur Karas, Viċi President tal-Parlament Grik, Sur Taraki, Sinjuri, membri tal parlament Nazzjonali u Parlament Ewropew, kontent li accettajt l-istadina tal-President tal-Parlament Ewropew Martin Schulz biex nieħu sejn f'din il-laqa interparlamentari fuq il-governanza ekonomika u semestru Ewropew, organizzata mill-Parlament Ewropew u l-Parlament Grik. It-twaqif tal- din il-ġimgħa interparlamentari hija opportunità tad-deb biex niskambjaw l-opinjonijiet u biex ikonna leġitimità demokratika fit taħid ta' deċiżjonijiet u l-kooperazzjoni bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Parlament Ewropew. Dan rajnieh mid-diskussjonijiet li kellna matul dawn l-aħħar tlettijiem. Għal-Presidenza Griga l-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali ser ikunu msieħba importanti sabiex intemmu il-prioritajiet tagħna li huma dawn. Promozzjoni tal-iżvilupp u l-impigi fl-Ewropa permezz tal-fondi għall-ekonomija reali. Il-kriżi ekonomika reċenti ħolqot ħafna zbilanċi makroekonomiċi fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona euro. Il-konsegwenzi kienu ferm ar fil-periferija l-izbilanċi komplow imorru għallar bejn iċ-ċentru tal-Ewropa u l-periferija tal-Ewropa. Minkejja dan, l-aġġustament finanzjarju ta' riformi strutturali fl-istati membri waslu għal numru ta' korrezzjonijiet fl-izbilanċi interni u esterni. Id-dejn ġenerali tal-gvern ġi limitat, l-bilanċ tal-infiq tip u ir-riformi strutturali fuq is-suq tax-xogħol żied il-kompetittività, speċjalment fl-istati membri bl-iktar problemi gravi. Minkejja dan, fadlinna x'naqtfu. Il-qat u il-faqar xorta għadhom fuq livelli inaċċettabbli u ovvjament irridu nifukaw biex nindirizzaw dawn il-problemi li jaffetwaw tant ċittadini Ewropej. Id-dejn privat u pubbliku ġi stabilizzat sfortunatament waqaf livelli olin immens minkejja l-isforzi u l-pajizi li għandhom bilanċ pozittiv li għandhom surplus sir kunu jistaw jappoġġaw domanda esterna. Jamlu tajja pal bilanċi makroekonomiċi anke kif varjaw minn pajjiż għal ieħor, però jeħtieġu nindirizzaw il-partijiet il-każijiet kollha kemm jekk nitkellmu dwar pajjiżi li għandhom surplus kif ukoll dawk li għandhom deficit. Il-Kommissjoni f'Novembru tal-2013 ippubblikat rapport fuq mekkanizmu partikolari li jisħaq l-oqsma u l-enin ta' zbilanċi f'kull pajis. Nemnu illi dan l-eżerċizzju huwa partikolarment importanti u nħeġġu l-Istati membri kollha biex jieħdu bis-serjetà r-rakkomandazzjonijiet f'dan ir-rapport. Il-Presidenza Griga tirrikonoxxi l-importanza tar-rapport u ser tibbaża ruħa fuq dan ir-rapport għat tal-konklużjonijiet tal-Kunsil ta' Ekofin fi frar. Odda oħra importanti hija l-rieżami id-dettaljat li ser jeżamina iktar b'mod id-dettaljat l-izbilanċi makroekonomiċi li ġew misħuqa fir-rapport ta' mekanizmu ta' allerta għal kull stat membru u ser jipproponi rakkomandazzjonijiet għat-tapposta. Il-Presidenza Griga tappoġġa din il-proċedura u ser tiħu l-inizjattivi meħtieġa biex tiżgura li dan ikun suċċess. Nixtieq nisħaq il-progress li kellna fil-Greċja f'dawn l-aħħar snin fir rigward il-korrezzjoni tal-isbalanċi makroekonomiċi. Il-Greċja bħalma tafu batit ħafna minn dawn fl-2008 id-deficit tal-bilanċ il 14.9% tal-GDP. tal bilanċ tal pagamenti kien tal bilanċ tal pagamenti kien 149 tal gdp Fl-2014 ser ikun hemm surplus fil-bilanċ ta' pagamenti ta' madwar 1.3% tal-GDP. Bejn l-2009 u l-2013 il-dejn sovran niżel 13.4% tal-GDP minn minus 15.6% għal minus 2.2%. Id-deficit primarju, id-dejn primarju naqas ukoll b'10.8% u għadda minn 10.4% deficit għal surplus ta' 0.4%. Skużawni li mlejtkom ċifri imma xtaqt nisħaq li dan kien l-iktar aġġustament kbir u veloċi li kellna f'ekonomija tal-OECD. Kien hemm surplus primarju aġġustat ċiklikament li huwa l-indikatur li l-ekonomiji kollha jirrekmandaw is dan ħajkun feċess ta' 6% tal-GDP. Fir-rigward il-finanzjar tal-ekonomija li xprun tal-iżvilupp u l-impjigi li aħna konna nindirizzaw il-bira nixtieq ngħid illi hija priorità ċentrali għall presidenza Griga. L-Ewropa xorta waħda edha fit-triq għall-irkupru u għet nibdow naraw l-ewwel xaq ta' tama ta' rkupru minkejja li kien hemm stabilizzazzjoni, kien hemm stabilizzazzjoni fuq livelli għoljin pjuttost fil-pajjiżi ta' programmi ta' ġustament. L-iktar sitwazzjonijiet soċjali u jisajn għadhom diffiċli u għalhekk urġenti nifukaw il-politiki tagħna biex insaħħu l kohezjoni politika u nixprunaw ukoll l-imprenditorija soċjali. Għaliex l-aġġustamenti finanzjari waħedhom mingħajr l-appoġġ għal politiki favur l-iżvilupp iwaslu wkoll li waslu għal kohezjoni soċjali iwassal għall austerità Dan jaljena l-ċittadini tagħna jwassal għal iktar euroxettoċiżmu. Irridu żvilupp u l-ħolqien ta' l-impigi li hija finanzjar ħarir tal-ekonomija. Il-kriżi ekonomika waslet għal tnaqqis bla preċedent fl-investiment. Investiment li wasal kabbir għadu 17% inqas mill-eqqel parti li kien laħaq fl-2008 fil-pajizi l-aktar mal-quta bħal greċja l-Irlanda, Spanja, Portugallu, Ċipru. Ir-rata ta' dan huwa ola madwar 40 50% inqas bħala fondi tal-ekonomija Ewropea kienet ibbażata fuq il-medjazzjoni bankarja u dan wassal għal tnaqqis fid-disponibilità tal-finanzjamenti bankari fuq medda twila ta' żmien matul il-perjodu tal-kriżi. Ir-riżultat ta' dan kollu kien in-negozji żgħar li huma essenzla tal-ekonomija Ewropea mhux biss fin nofsinhar tal-Ewropa ma' kull imkien fl-Ewropa intlaqtu l-aktar fil-ħamel ħaj. U ħafna likwidità komplet testendi l-kriżi, in-nuqqas ta' likwidità komplet testendi l-kriżi, sfortunatament ridna rkupru ma dan ma seħx matul dan il-perjodu diffiċli. L-inċertezza politika u ekonomika kienu nuqqas ta' inċentiv bażiku għal biex jiġbdu l-investimenti lejn l-Europa. Ikolli najt li hemm stqarrijiet pjuttost eh, infeliċi fir rigward eh, zona euro, anke referenzi li ċertu stati jistgħu joħorġu mid żona euro, li moru li lin mill-tisħiħ tal-sorsi bankari. Parti minn hekk għandna bżonn fondi alternattivi għal negozji. Meta fassanna l-konklużjonijiet, il-President, meta ħasen faslu l-konklużjonijiet, il-Presidenza se komplet tindirizza il-kwistjoni tal-aċċess għal fondi minnaħa tal-SMEs. Blan li ikonna żvilupp sostenibbli. Il-Presidenza Griega ser tintroduċi miżuri proposti minnaħa tal-Kommissjoni Ewropea bħala riżultat tal-Green Paper fuq finanzjament fuq medda twila ta' żmien għall-ekonomija u biex jiffaċilitaw l-aċċess għal fondi tal-negozji żgħar. Il-Presidenza Griga ser tkompli tħaffa fi diskussjonijiet fuq il-fondi tal-iżvilupp għabbażi ta' rekomendazzjonijiet tal-grupp ta' esperti tal-livell oli. Skont il-mandat tal-Kunsil ta' Ekofin ta' 12 ta' frar 2013, il-Presidenza Griga tilqa il-twaqif tal-Fond Ewropew ta' Investiment mill-IMF biex mill-Bank Ewropew għal investiment skużawni, biex nappoġġaw l-investiment u l-iżvilupp. Aħna rridu li l-IB ikollu iktar kapital biex naslu għal ftejma ħares għamejju tal-2014. Id-deċiżjoni ser tkun pass ieħor tal-Unjoni Ewropea lejn l-irkupru tal-sistemi normali ta' self fl-ekonomija. Dan jinvolvi kodeċiżjoni tal-Parlament u nittamaw li kunem ftehim ta' malajr fuq din il-proposta. Fir rigward il-proposta leġislattivi, il-regolament fuq kapital ta' investiment fuq medda twila ta' żmien hija rabta importanti għal finanzjamenti tal-infrastruttura u l-iżvilupp tal-SMEs. Issa ngħaddu l-kwistjoni li jmiss li hija kontroll finanzjarju miżjud fir-rigward l-EMU l-Unjoni Monetarja Ekonomika. Il-kriżi reċenti uriet li l-Unjoni Ewropea u żona euro jeħtieġu jisaħħu l-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni fit-tfassil tal-politiki eh, finanzjari biex nieħdu l-miżuri meħtieġa. Nuqqas ta' koordinazzjoni wassal biex kunem semestru Ewropew, ġifiri, hemm bżonn ta' aġenda biex nistabilixxu politika Ewropea. Semestru Ewropew s'issa kien ta' suċċess, partikolarment kien qisu il-fatt li s-sitwazzjoni ekonomika, speċjalment fl-istati membri li l-arm il-kriżi, tiebet u qalbet għall-aħjar regoli msaħħa fuq il-governanza ekonomika, per eżempju, six-pack, two-pack, kif ukoll il ftehim dwar il-governanza, stabilità u l-koordinazzjoni qed jiġu implementati bisih bis-semestru Ewropew u din hija priorità tal-Presidenza Griega. Wara li dan ir-rapport jintbagħat lejn Unjoni Ekonomika Reali u Ġenwina fl-2012 xogħol tkompla fuq l-ingredjenti bażiċi għat tisħiħ ta' struttura tal-EMU. It-lestija tal-Unjoni Bankarja hija essenzjali sabiex nixpronaw id-dinjità tas-settur finanzjarju tagħna u niżguraw li s-settur finanzjarju ikun qed jimxi benefiċċju tal-ekonomija reali u għal dawk il-negozji li jixtiequ jagħmlu investimenti produttivi joħolqu l-impjegi u anke benefiċċji tal-familji li jaħdmu qatih biex qed jippruvaw ifadlu għal futur iktar sigur. L-Unjoni Bankarja hija kruċjali biex nkissru ċiklu vizzjuż bejn il-banek u d-dejn pubbliku. Huma fil-qalba tal-kriżi finanzjarja Naħtiġ unjoni bankarja wkoll sabiex niżguraw il kondizjoniet neċessarji u iż-żamma ta' stabilta' finanzjarja li wassal għal ġid ta' negozji u l-protezzjoni tal-depositi. Apparti l-Unjoni Bankarja, diskussjonijiet biex l-EMU tkun iktar għalila, iffukajna fuq koordinazzjoni minn qabel tar riformi ekonomiċi ewlenin biex ikun hemm regolamenti għat-tapposta biex nżidu l-kompetittività, l-iżvilupp u d-dimensjoni soċjali tal-EMU. Għall-ewwel darba dimensjoni soċjali tal-EMU se ssir parti mis-semestru Ewropew propju fl-2014. Il-Presidenza Griga fl-implementazzjoni tal-konklużjoni tal-Kunsill Ewropew ser tipprova tiffaċilita d-diskussjonijiet għall-iżvilupp tal-EMU. X'inhuma l-prioritajiet għad ċiklu ta' semestru Ewropew fl-2014. Dan joħloq qafas importanti biex ikun hemm kooperazzjoni aktar sfiqa bejn l-Istati membri biex jippermettilhom jikkoordinaw il-politiki tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Il-Presidenza Griga lek se tkompli tixtar fuq l-esperjenza ta' snin ta' qabel, partikolarment fuq il-governanza tajba tal-Presidenza Irlandiża biex intemmu din il-proċedura b'suċċess. Il-Presidenza Griga ser tiffoka fuq l-implementazzjoni effiċjenti tal-obbligi tagħha taħt il-patt ta' stabilità u tkabbir. Is-semestru Ewropew għandu inizjattivi ġodda din is-sena, oqsma innovattivi ġodda u rwol miżju tal-Kunsill Ewropew. Pala riżultat tal-rakomendazzjonijiet mill-proċedura ta' qabel id-diskussjonijiet ta' semestru Ewropew ser isseħħu biss fil-kunsilli settorjali kull darba li jkun hemm diskussjonijiet li jagħtu valur miżjud. L-implementazzjoni ta' CSRs rekomandazzjonijiet speċifiċi pajjiż pajjiż u l-annes ġdid tal-AGS istħarriċ annwali ta' tkabbir jiffoka fuq l-implementazzjoni tar rekomandazzjonijiet speċjali għal kull pajjiż, is-CSR fi kliem oħra. Il-Kunsill irid iqis aktar il-mod kif l-istati membri japplikaw dawn ir-rekomandazzjoni speċifiċi pajjiż pajjiż l-iskeda l-adozzjoni ta' dawn is-CSRs huwa sfida ulterjura l-presidenza tagħna għaliex aħna ħanniġu imsejħa biex inġestu din il-proċedura fi żmien qasir. U dan ifisser li aħna ħanaħdmu sabiex intemmu din il-proċedura l iktar mod effiċenti u veloċi possibbli. Edim kuntat mill-qrib mal-Kommissjoni u l-Presidenti tal-Komitati li qed ifaslu dawn is-CSRs u wara pubblikazzjoni mill-komunikazzjoni tal-Kommissjoni ser nkomplu naħdmu biex niżguraw li jkun hemm supervizjoni tajba tal-proċedura kollha. L-Istati membri kollha jaqblu ma' ħames prioritajiet ġenerali li l-Kummissjoni stabilit fil-AGS. Fi klim ieħor, iktar żvilupp, rkupru ekonomiku li nistabilixxu mill-ġdid flus tajjeb ta' self fl-ekonomija, il-promozzjoni tal-kompetittività għal preżent u l-futur li nindirizzaw il-qatt u ir-riforma tal-amministrazzjoni pubblika. Il-Presidenza Griga se tifoka fuq dawn il-ħames prioritajiet matul is-semestru Ewropew. Fi frar ser nadottaw il-konklużjonijiet li ser ikunu minbawta l-Kunsill Ewropew imbagħad f'Marzu. Dawn ser ikunu bbażati fuq il-prioritajiet adottati f'Diċembru tal-2013 fuq kwistjonijiet makroekonomiċi u anke l-inklużjonijiet fuq il-mekkaniżmu ta' allerta. Wara l-adozzjoni ta' dawn il-proposti f'Mejju l-Ekofin ser jadotta il-konklużjonijiet l-Ekofin ta' Ġunju mbagħad ser jadotta l-opinjoni tal-Konsil fuq CSRs biex bekk ikunu jistgħu jiġu approvati mill-Summit Ewropew f'Ġunju. Grazzi. Kif karistu me tonelna jipruodon ekonomikon, kitologu eħi u Kiru Dimitrius Kermas. Tajpus, naddi l-kelma l-sur Dimitris Kamastinos li huwa membru parlamentari Grek. Grazie ħafna. Sur President. Il-kontribuzzjoni ta' Sur uh, Stornaras naħseb li tajjeb li kieku tifoka daqsxejn iktar fuq dak li tkellem u propona wkoll is-Sur Oliren il-bira. Għamnek qed jgħid illi l-Bank Ċentrali alloka 100.000 euro bħala eh, garanzja d-depostatur u dan ifixkel lil dan jista' jgħin lil banek eh, tanaħa ta' fuq imma f'naħa isfel għandna l-figura ta' 50 sa' 60 miljun. Jiġifieri kif jista' jkun li dawn il-banek jiggarantixxu l-iżvilupp u jagħtu lin negozji żgħar eh, is-self. Ma naħsibx li dan huwa l-mod tajjeb biex naħdmu. Issa punt ieħor huwa li nużaw l-investiment. L-investituri qegħdin jistennew, qegħdin jistennew sabiex is-suq jirkupra u ma qegħdin ifittxu eh, swieq eh, li ikunu ta' profit anka f'pajjiżi terzi. Sar ikonna anka la żewġ passi differenti ta' żvilupp, sar ikonna l-naħa ta' fuq li jimxi pass tiegħu u n-naħa tisfel li eh, kważi kważi għafu l livell tal-tielet dinja. U importanti li aħna nwieġbu, nirreaġixxu għal dawn il-kustjonijiet. Illum, irridu npoġġu pressjoni sabiex naqbdu id-direzzjoni tajba aħna irridu trattament ugwali ta' depozitaturi. Kem dawk ta' nata fuq kif ukoll dawk ta' naħat isfel. Naf li huwa diffiċli li intom tikkommentaw fuq din il-kwistjoni partikolari, Pero tistaw tifmu wkoll li din hija kwistjoni importanti ħafna għal pajjiżi li qegħdin fingħat isfel mod partikolari Greċja għalix eh, din il-kwistjoni qiegħda fetwa ħafna mix-xogħol tagħna. Grazzi ħafna is-Sur Marini li huwa il-President tal-Komitat tal-Affarijiet Ekonomiku Franċiż. Iva, grazzi, President. Eżis kelligi, f'dan iż-żmien meta qed nispiċċaw din is-sessjoni tagħna, nixtieq infakkar li baqa' progress xi jisir, speċjalment fuq l-istatut il-mod ta' kif se naħdmu b'din il-konferenza interparlamentari. Skużawni li jekk dejjem nerġa' lura għal dal-punt, imma il-konklużjonijiet ta' Vilnius qatt ma ġew eh, implementat kif suppost, għax suppost kella tiltaqa laqa grupp ta' ħidma li kienu umma kellhom jiddeċidu il-modus operandi ta' din il-konferenza dal-grupp qatt maltaqa sal-lum u milli jidher anki jekk dan huwa punt pożittiv milli jidher fl agenda tal-xhur li ġejjin il-Presidenza tal-Greċja imma il-preparazzjoni li qed jagħmlu Taljani għal presidenza tagħhom se jerġgħu jiddiskutu dan il-punt. Permetu li ngħid li konferenza interparlamentari li hija kontrollata kważi kompletament mill-Parlament Ewropew ma, ma mhijiex konformi mal-artiklu 13 ta' trattat, it-trattat li qegħdin aħna eh, suppost inkunu konformi miegħu din il-konferenza tista tkun possibbli mingħajr manna il-botta taħt fuq l-istituzzjonijiet tagħna nkunu nistaw nippreparaw din il-konferenza flimkien reprezentanti konċernati mill-parlamenti nazzjonali flimkien nkun nistgħu nagħmlu l-aġenda ta' din il-konferenza u rridu niddefinixxu il-mod ta' kif se naħdmu dan mas-sekretarjat u ovvjament din ġen il-forma li rridu naraw eh, għal dawn il-konferenzi jina naħseb li kien ikun aħjar kieku il-Parlament Ewropew li wara kollox jispiċċalu l-mandat, naħseb kien ikun aħjar kieku dan il-Parlament irnexxielu jagħmel dan ix-xogħol kollu qabel jaddilu l-mandat. Kien ikun unura li him wara l-elezzjonijiet Ewropej u per mill-xogħol ta' preparazzjoni li forsi jista' jkun li seta eh, jitlesta, verament naraw li dan l-artiklu 13 nkunu verament konformi miegħu. Grazzi. Tora jkirja Tisen, Eurovuleftis. Grazzi ħafna Sinja Tisen, membru tal-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna, Sur President. Il-President tal-Ekofin. saħaq fuq l-importanza illi l-Unjoni Bankarja taħdem mod eh, tajjeb anka mod intern ħalli anka terġa' tikseb terġa' tnissel il-fiduċja. Nistgħu naraw ċertu progress f'dan ir-rigward u anka aħna gburin b'dan. Pero il-gvernijiet eh, anka fil-kas tal-gvernijiet u l-parlamenti nazzjonali illi adottaw rezoluzzjonijiet u bekk aħna wkoll saħaħna din il vizjoni tal-mekanizmu ta' supervizjoni waħdini. kofin, ġiet adottata pozizjoni illi aħna mtanċ aħna kontent bija, kontenti bija fil-Parlament Ewropew, għalix eh, jidrinna illi em, wis uh, approċ uh, limitat illi mux ser saħħa il-mekanizmu ta' supervizjoni wahdini. L-istati membri hemm bżonn illi jappoġġjaw il-Parlament Ewropew sabiex naċċertaw illi konna mekanizmu ta' riżoluzzjoni Ewropew waħdini. Għaliex aħna fuq dan qabilna u dan huwa bżonn jekk aħna rridu li l-Unjoni Bankarja Ewropea tkun waħda eh, pedamenti sodi. Grazzi ħafna. Is-Sur Zilkin. Grazzi ħafna, President, eh, grazzi tal-organizzajt dan kollu. Jina naħseb li importanti li il reprezentanti tal-Parlament Nazjonali u tal-Parlament Ewropew jistaw eh, jitkelmu bejnietom anki kif għal sul marini mux faċli li nsibu mod ta' kif namlu dan. Et nitkelmu unajdu li dawn il-konferenzi mhux biżejjed meta wieħed iqis l-isfida demokratika li għandna. Anki kif se jifmuna ċittadini, kif qed jifmu dan il-proġett Ewropew u qed jarawx li jaħdem jew le ċertu u kol eh, restrizzjonijiet li għandhom xaqsuma semestru Ewropej Ewropew li ovvjament għandhom impatt fuq ċittadini hemm ċerti affarijiet li rridu nikkoreġu u għalhekk hemm bżonn li iktar iktar kif diġà qedna ndaħlu s-sillimsieħba soċjali fil-mekkaniżmu ta' konverġenza li illum qegħdin naraw kif se nimplementaw irridu noqogħdu ħafna attenti għal karatteristiċi speċifiċi tal-istati minn miżuri li ġew imposti fuq l-istati, anki jekk qed nisimgħu li dan qed iġib id nafu li dawn ġabu li l-ekonomija ma, ma, ma kienet iktar imrażna il-Sinjura Beres rajna li eh, minn dak l dal-għodu mill-grupp ta' ħidma dan kollu ġab iktar faqar, iktar lakuni bejn il-klassijiet, il klassijiet u ma ridux nikkonsidraw il-budget u l-affarijiet soċjali separatament daw ridu jkunu maquda il-semestru li ġej, eh, il-ministru tal-Ekofin nishtiq ngħidlu li aħna qegħdin għandna ħafna stennijiet anki fuq il-perspettiva tal-banek, rridu mmorru lil anki fuq ir-riżoluzzjoni għax irridu naraw li jkun hemm kondizzjonijiet biex nevitaw kriżi bankarja oħra u anki biex il-settur privat tal-banek verament ikollu ir wol tiegħu eh, u dan jassum responsabiltajiet nafu ġifiri mill-rapport li kanen eh, għalina dan u importanti ħafna li jrid ikun hemm riformi eh, strutturali u anki ġifiri ta' settur bankarju biex il-soċjali jerġejħu spin tal-qudiem. U fl-aħħar anki fir-laqat li jmiss x'nixtiequ aħna mill-Kunsill tal-Kummissjoni rridu proġett soċjali, ambientali u anki ekonomikament viabli. Ġifiri, eh, mux biss dak li jolqot l-enerġija, imma l-affarijiet kollha li jkunu eh, il-klima, per eżempju, nafu kemem postijiet ta' xogħol li għet jista' jaħseb li jinħolqu meta nitkellmu fi ir-rinnovabbli għalhekk l-Ewropa trid taħtaf din l-okkażjoni u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 għadna kif smajna li għadha ma tiġtewx kif eh, meta trojka ser terġa' lura fil-Greċja għaliex il-gvern Grek waqa' lura fl-iskeda tiegħu. Ġewwa Strasberg, is-Sur Samaras qal li aħna ħaqna l-miri. Illi il-gvern tagħna mexa mal-impenji tiegħu. Din hija realtà, hawnhekk qed tgħidu illi intom mintomx inkwetati ħafna fil-rigward ta' trojka li ser u meta din terġa' mullura fil-Greċja. X'aħseb il-gvern uh, Grek dwar dan x'fada li jsir minn tiegħu u jekk din ser terġat mullura fil-Greċja meta ser jisseħdan. Punt ieħor huwa il-rapport uh, la abbozz ta' rapport parlamentari illi Eh, jiffoka fuq il-nuqqas ta' trasparenza u leġittimità dwar kif titħadem it-trojka. Kif eh, x'taħsbu intom bħala Presidenza Griega? Hemm din il-problema ta' trasparenza u demokrazija? Punt ieħor? L-opinjoni tal-Komitat tal-Affarijiet Soċjali tal-Parlament. Apparti l-aġġustament eh, finanzjarju, qed tgħidu illi hemm Eh, reċessjoni l-qatt ma rajna bħala u u faqar, faqar illi għatħalli riperkussjoni soċjali, riperkussjonijiet katastrofiċi illi eh, ta' min forsi prezidenza griga jgħiduna xaħsbu dwar dan. Issa tħarsu li ċifri tistaw taraw illi id-dejn illi tella matul is-snin eh, tal-memorandum Greek dan id-dejn mhux biss problema ta' naħat isfel tal-Ewropa, imma tal-Ewropa kollha lix ikkabbar id-distakk u anka jeddet l-istabilità tal-monita tagħna. Kif ser tindirizzaw dawn il-kwistjonijiet? Grazzi ħafna. Grazzi ħafna sur uh, Viċi President. Sur Ministru, jina smajt il-prioritajiet tal-Presidenza Griega li inti għamilt referenza li jom u l-għanneċ taqt najt illi il-pjan jider li huwa wieħed ibbilanċjat, però xaqt najt ukoll illi għawnek qed titkellmu kol fuq il-bżon li hemm fondi u appoġġ għall l-ekonomija reali kif ukoll għall sorsi alternativi li mhumiex biss dipendenti fuq is-sistema bankarja li palissa hija taħt pressjoni. Pala komitat uh, ekonomiku, aħna se nkunu qegħdin niddiskutu dan kollu. Aħna nħossu li din hija kwistjoni anka għal pajjiż tagħna u għal ħafna oħrajn. Imma bħala viċi ċerta l ekofin qed taħsbu fuq x'inizjattiva partikolari għaliex din hija problema globali din il-kwistjoni tad-dejn. Din qiegħda teddet l-iżvilupp u l istabilta u naf li inti rajt il-rapporti tagħna u taf anka x'inhi l-opinjoni tal-Parlament fej għal-bosta drabi qed nax ikonu jkunu soluzzjonijiet possibbli sabiex anka nindirizzaw id-dejn u l-żona euro. Kien hemm anka proposta fil-gwar tal-fond tad-dejn aħna għanna bżon nirkupru u um, forsi tista' tgħidilna jekk għandkom xi pjanijiet sabiex tindirizzaw din il-kwistjoni tad-dejn fuq livell Ewropew. Ovvjament dan ifisser ukoll illi se jkun hemm miżuri eh, speċifiċi għal eh, pajjiżi partikolari bħal pajjiż tiegħi stess, imma naħseb li din hija problema aktar wiesa. Intom ser tkunu preżenti wkoll fil-G20 u xaqt inkun naf xini tagħmel il-komunità internazzjonali sabiex ta' teleb din il-problema ta' dejn. L-aħħar kellim, l-aħħar membru ser jintervjeni s-sur Troċjos. Sur Ministru, Sinjuri, inna unnek jumejn u smajt anka diskors tijak sur um, ministru tal-ekonomija u anka tal-presidenza tal-ekofin jider illi qed isir sforz sabiex niddefendu l-leġitimità demokratika tal deċiżjonijiet illi ittieħdu f'dawn l-aħħar erba' ħames snin. Kemm fl-Istati Membri kif ukoll fuq l-Unjoni fuq livell tal-Unjoni Ewropea jiena ma naqbilx ma' min qed jgħid illi dawn id-deċiżjonijiet huma leġittimi. Jien jidhirli illi għandna zbilanċ sħiħ bej dak li qed jiġi dak li qed jingħata hawnhekk fil-Parlament Ewropew u s-sitwazzjoni reali. Illi eh, qegħdin esperienza affaċċaw dawk il-miljuni li qegħdin qiegħda u dawk li qegħdin taħt il-linja tal-faqar. Dan qed jaffettwa wkoll li zazah li ġejjin minn familji illi eh, jistinkaw u ma nistawx naqoddu nilabu biċ-ċifri sabiex nibdlu il-perspettiva tal-ħaddiema jew il-politika illi fl-aħħar mill-aħħar ser tafet mill dawn in-nies. Punt ieħor, titkellmu fuq uh, l-iżvilupp imma għalli ma qan. L-istrateġija tal-Unjoni Ewropea, l-istrateġija 2020, edha tiffoka fuq li tixpruna il-kompetittività, tindirizza l-spekulazzjoni u anka eh, ser taffetwa, ser twasala naqis fil-valur tal-xogħol. Dan ser eh, tużawhom bħala riforma għal pajizi pal Greċja u l-Irlanda illi ser jitħlu taħt il-monitoraċ ekonomiku jew uh, ser ta' fetwana mod iktar wiesa. Hawnhekk jien mhux qed nitkellem biss fuq il-Europlus. Il-collective agreements mhumiex qegħdin jiġu applikati u mhux qed għataw priorita. Kull ma qed nagħtu każ huwa kemm jiswina kull ħaddim l-sistemi soċjali anka ta' assigurazzjoni qegħdin nafġu fuqhom u din il-kwistjoni tal imu u l-Unjoni Bankarja u dak kollu li ġib magħha inħoss minn ħatijaj illi ser tkompli iżżomm il-kapital fiħdan il-sistema finanzjarja u se toħloq konflitt ikbar bej l-istati membri u anka reġun individwali fl-istess um, stati membri. Tajjeb, wis nixtieq illi forsi l-kalima li għanna fuq fil-panel eh, jikkommentaw minna tagħhom. Grazzi ħafna, President. Jina nħallik tikkonkludi fuq l-affarijiet istituzzjonali għax peress li inti il-Viċi President responsabli minn dawn il kwistjoni naħseb lista għalik li tamel da. Imma xtaqt biss nirreferi għal inkwiet li għam ħafna drabi f'din il-konferenza eh, ma li ma tantx semmejnija mela lejliet l-elezzjonijiet Ewropej fejn għanna dan eh, fejn għan ħafna euroxettiċiżmu fej ħafna huma dawk in-nies li eh, ħlif fil-kriżi ma m'għandhomx quddiem għajnejhom il-ċittadini għalek edin jaħsbu eh, eh, jistennu minn għanna sinjali ċari biex nġildu kontroll l-nuqqas ta' gwaljanza fuq verament li jemju li taħdem il-garanzija ta' zazax. Dawn il-messagġi eh, verament li diskutejna unek bejnietna u huwa importanti li issa naddu dan il-messaġġ li ċittadini għax il-banawni tlettijie maħna ħdimna bisħiħ u tajjeb li nwaslu dan kollu l-nis ta' imbarra. Grazzi ħafna, President. Last but not least, the President of... Tajjeb, Puis, grazzi. Nati l-kelma sal-President tal-Ekofin. <clears throat> grazzi ħafna, Sur President. Sar in wieġeb il-mistoqsija tas Sur Kramastino. Ma naħsibx li hemm inkonsistenza bejn dak li għada kifet u dak li qal is-sur Oliren. 100.000 euro tapplika għal kolħat depozitaturi fil-nata fuq fil-nata isfel u s-sistema hija maħsuba sabiex tipproteġijhom. Għaliex eh, mill-kriżi aħna tallimna ħafna affarijiet u Nħossu li memx iktar lokal differenzi bej naħata fuq naħat isfel, aħna nitkellmu fuq il-protezzjoni tad depozitaturi kollha jinsabu fejn jinsabu, mingħajr l-ebda diskriminazzjoni. l-fat li naċċertaw ċertu self kontinu lejn negozji huwa importanti għas-swieq tagħna u aħna lek irridu l-Unjoni Bankarja ma rridux biss ma rridux biss ta' fuq jew fin-naħa tisfel, rridu kull imkien. Il-mistoqsija tas-Sur Marini nista' nsaraħlek moħħok il-Presidenza Griega ser tieħu l-miżuri kollha meħtieġa sabiex is-saħħa dialogu bej Presidenza u l-Parlamenti Nazzjonali kif ukoll il-Parlament Ewropew fuq kull kwistjoni li hija marbuta mal-politika ekonomika. Fuq il-punti mresqa mis-Sinjura Marjan naf illi il-Parlament Ewropew mhux daqstant kontent bil-ftejm intergovernmentali. Però hawnhekk xtaqt ngħid ukoll illi il-Konsill fej kienem diskussjonijiet tal-bosta xura għaddejjin ħa l-inqas pozizjoni l-inqas pozizjoni li hija ta' riskju legalment. U x'tallimna minn din il-kriżi? Aħna irridu Unjoni Bankarja, Sistema Ċentrali, irridu SRM, rridu l-SSM u font ta' rizoluzzjoni wahdini. U dan huma l-anijiet tal-Kunsill. Il-Parlament Ewropew ser ikun involut f'kull fażi fil-ħolqien ta' Unjoni Bankarja b'saħħitha. fil-rigward fil-mistaqsijiet ta' Sur Zilkin, resaq ħafna mistaqsijiet fuq is-semestru Ewropew, nħoss li hemm approċċ bilanċjat il-stabilità fiskali u dik ekonomika. Il-koeżjoni tal-xogħlijiet u dik soċjali illi naħseb li ttejbet f'dawn aħħar snin. Aħna qed npoġġu wkoll enfasi fuq uh, l-investiment il-konsolidazzjoni fiskali illi kemm jista' jkun jimxu it fit aħna irridu ninvolvu l-imsieħba soċjali kemm u possibbli anka uh, fi dialogi. U iva il-lan tal-Unjoni Bankarja ili jevita kriżi bankarja ġdida. Nafu li l-kriżi fil-Eurozone kienet iktar relatata ma' dan, iktar minna affarijiet oħra. U naħseb li rridu noqdu attenti sabiex nilħu bilanċ bejn l-ispejjeż u l-opportunitajiet ta' xogħol għandna bżonn ta' approċċ Il-bilanċjat ħafna fil-rigward tax-xogħol. Is-sur Papa Dimulis tkellem uh, bħala Ministru tal-Ekonomija kien hemm ħafna progress uh, anka fil-Parlament uh, Olandiż fid-dawl ta' l-obligi u l-konformita maħħom. Naħseb illi għatem kustjonijiet pendenti li du naħdmu fuqa maħna nitkelmu għed nidiskutu ma' trojka għedin ners u lejna naħar tal-program ta' dan il-program u għalek eh, ser nkunu ma' mafusin bil-ħin. Għalek aħna ser nipruvaw nimbuttaw sabiex il-gvern jikseb dak li u l-aħjar għal poplu tijaw u diskussjonijiet ser jibqa' għaddejn kemm hemm bżonn, però fl-aħħar mill-aħħar aħna ċerti li ser nilħu ftehim. Dwar it-trojka, il-pożizzjoni tal-gvern Grek, jew kol fit tweġiba li eh, bat l-Parlament Ewropew u ma tweġibiet fid dettal u ġew anka publikati fis sit elettroniku kemm tal-Parlament Ewropew kif ukoll tal-Parlament Nazzjonali Grek u anka fil-mezzi tax-xandir il-Kommissjoni qed tikkomunika wkoll mal-Parlament Ewropew anke fil-rigward tal-attivitajiet li qed jagħmlu l-Istati Membri, ix-xogħol qed jagħmlu l-Istati Membri u aħna qegħdin naħdmu fuq uh, il-proposti sabiex insaħħu dan. Issa rigward tad-dejn mistoqsija minnata s-sinjora Krazza u s-sur Tuzzas, jina nħoss illi l-iktar mod sigur sabiex innaqsu id-dejn huwa illi niksbu livell qoli ta' żvilupp ekonomiku. Naħseb dinja l-ewwel priorità. L-aħjar mod kif innaqsu d-dejn u anka naħdmu b'mod sostenibbli. Barra minn hekk hemm ukoll metodi oħra bħal privatizzazzjoni fejn wieħed jista' jkun iktar effiċjenti u anka tiġġenera tħul sabiex tkun tista' tnaqqas id-dejn. Dwar il-Greċja u l-mistoqsija tas-Sinjura Grazza, palma tafu fil-Eurogroup f'Novembru tal-2012 kien hemm bażi legali illi nħolqot sabiex ikun hemm il-mezzi meħtieġa sabiex ikompli naqqas id-dejn hemm ukoll il-kondizzjonijiet li wieħed irid jilħaq fostom illi il-Greċja tilħaq il-primary surplus. Dan seħ fl-2013 u għalhekk issa qegħdin nistennew il-rapport ta' Trojka ikun eh, jitlesta u aħna wkoll ħerqana li jkun hemm diskussjonijiet sabiex naraw kif nistgħu nagħmlu ħalli anke nindirizzaw il-problema tad-dejn Grek. Hemm bżonn ukoll illi inħarsu lej kif l-ekonomija qed tiġi msaħħa qed tingħata l-fondi. Naħseb illi ħafna mill-modelli ekonomiċi illi huma utli ġew imwarba. Issa talimna minn dan anka grazzi għal kriżi li għaddejna minna u nistgħu nifmu l-importanza tal-fondi għall-ekonomija. la kam il-darba wkoll nagħtu importanza li eh, ta' uh, u b'saħħtu l-Unjoni Bankarja li IB illi u kol għandhom jitħlu sabiex jgħinu dawk l-istati membri li per għandhom eh, problema ta' qatt u għalek kun nistaw jġeneraw iktar impjiegi it-tweġiba l-sur Papa Dimuli dwar il-dejn tolqot lil greċja u lill-Ewropa. U l-mistoqsija ta' Sur Tusas. Sur Tusas naħseb illi tisħieħ tal jemju ser ikun ta' benefiċċju għas-soċjetà. Miex politika illi hija maħsuba sabiex igawdi minna il- il-kapitalizmu u jiddaja fil ħaddim Naħseb illi b'sistema eh, bankarja aħjar fejkun hemm anke koordinament tal-politiki ekonomiċi Ewropej nista' nkunu iktar effiċjenti u jkun hemm iktar ġustizza soċjali. Hemm bżonn inħarsu wkoll lej dak li qed isir qed iseħħ fis-semestru Ewropew anke l-approċċ li aħna adottajna fid-dawl tal-adattament finanzjarju il ħol tax-xogħol u l koezjoni soċjali. Karisumi Polit, Tonnell. Grazzi, grazzi ħafna. Nirringrazzja l-Ministru tal-Greċja, l-Ministru tal-Ekonomija, u nirringrazzja u kol bħala l-President tal-Ekofin. Issa ħanisimum is-Sur Karas, il-Viċi President tal-Parlament Ewropew. Sur kollega, kari Sur Ministru. Jiena nixtieq illi f'din fit-tmiem ta' dawn it-tlettijiem kulħadd ġej mill-ma parlament ġej. Nirringrazzjakom tal-li kontu prezenti hawnhekk u tal-li ipparteċipajtu b'mod attiv l esperienza tiegħi ta' dawn it-tlettijiem i miex waħda perfetta, imma qed inħoss li qed nagħmlu passeħor il qoddim Naħseb li eh, din qed tkun eh, esperjenza ewlenija f'ħafna aspetti. Għall-ewwel darba qed naraw eh, din it-tip ta' laqa fej il-mistoqsijiet tal- Fiscal Compact qed jintrabtu ma' diskussjoni tal-semestru Ewropew u fil-qafas ukoll tal-xogħol tal-Parlament Ewropew naħseb li dawn l-elementi eh, rajnijom u kol Vilnius, ġo Vilnius kif u kol fil-Parlament Ewropew fi diskussjoni dwar is-semestru Ewropew. Din id-darba għall-ewwel darba kena dawn iż-żewġ pjattaformi, dawn iż-żewġ diskussjonijiet flimkien u mhux tpoġġew fuqna bobligu imma għax ħassejna l-interess l-ħtieġa li jsir hekk. Forsi min ħoss li qed naħdmu b'mod wiesa wis jew mod limitat wis imma kulħadd jaqbel li il-fiscal compact il-kwistjoni ta' dejn nazzjonali u tnaqqis ta' dan huwa marbut mill-viċin ħafna mal l-implementazzjoni ġenerali tal-anijiet ewlenej il-loqsma politiċi kollha, il-programm ta' ħidma illi wkoll jirrifletti il responsabilità pol politika tagħna sabiex ikun hemm żvilupp soċjali ulterjuri u naħseb li dan huwa pożittiv ħafna. Aħna erna xinna illi l-Fiscal Compact u l-European Semester nindirizzawhom flimkien. Punt ieħor imbagħad huwa illi kenna laqa li għall-ewwel darba damet tlettijiem. U jina verament kontent illi kien hemm din il-preżenza qawwija u kontinwa għal dan kollu. Naf illi kulħadd huwa mħabbad b'affarijiet oħra, però il-preżenza tagħna hawnhekk turi biċ-ċar illi l-koll kemm aħna irridu nuru biċ-ċar illi b'mod pubbliku qed nieħdu r-responsabiltajiet parlamentari tagħna u nifavorixxu id-dialogu u anka il-kontroll tal-istrutturi meħtieġa u li dan qed nagħmluh bis-serjetà. U verament xaqt nirringrazzjakom għal dan kollu. Punt ieħor. Smajt komment dwar dan u dejjaqni ftit illi jorbot mal-kontroll illi ħadd ma jikkontrolla lil ħadd illi aħna nippruvaw nikkontrollaw b'xi mod il-gvernijiet jiena nħoss illi kull ma nagħmlu nagħmluh flimkien naħseb illi anka Presidenza Griega ma għandix tħoss illi tipprova tikkontrolla lill-Parlament jew l parlament Ewropew jipprova jikkontrollhom u għalhekk hawnhekk irridu nitkellmu fuq responsabilità kollettiva sabiex anka niksbu suċċess permezz ta' din il-laqgħa tagħna. U nixtieq ringrazzjakom għal dan l-approċċ. Hawnhekk nitkellmu fuq kompromess imma il-kompromess jiġi bi prezz. Dan huwa importanti għaliex intom tafu l-aspetti varji tal-Unjoni Ewropea, tafu li għanna miri komuni u aħna qed naħdmu bħala eh, managers tal-koordinament u mhux qed naħdmu b'mod dittatorjali. Hawnhekk attendew iktar minn 150 rappreżentant u diskussjoni turi illi għanna ħafna xin rakkunta u x'naqsmu ma' xulxin, aħna għanna ħafna x'nitalmu minn għan xulxin. U l-biraħ, per eżempju, jiena tallimt kif eh, anka grazzi għall-esperienza li qasam miegħi eh, rappreżentant tal-Parlament tal olandis Olandiż eh, il-perspettiva ta' semestru Ewropew. Illi l-istruttura Eh, proposta ġiet eh, implementata u mdaħla fis sistema u fl-istruttura nazzjonali. Nħoss li tal tħafna. ħafna. Naħseb illi dan is-semestru Ewropew ukoll nistaw mexxuh it ma mal-istrutturi nazzjonali u naħseb illi huwa importanti illi ikun b'dan l-ispirtu b'dan l-approċċ illi aħna noħorġu ir-rakkomandazzjonijiet tagħna fl-aħħar mill-aħħar ser ikunu l-Parlamenti Nazzjonali illi u dawn ir-rakkomandazzjonijiet il-gvernijiet nazzjonali. 15% tal-rakkomandazzjonijiet tas-CSRs biss tal-2010 15% biss di naħseb illi dak li aħna nobligaw li xurxin li namlu naħseb ikun diġa punta tluq ħażin. U naħseb illi dan il-management board se ikun dan l-approċ tiegħu illi jirrakkomanda illi jaħdem jitfit u qatt mu ser jipprova jaffeċ fuq ir ruol tal-Parlamenti Nazzjonali. U l-parlamenti kollha jissarfu fil-Parlament Ewropew għaliex aħna nirrappreżentaw iċ-ċittadini Ewropej. Aħna dejjem nitkellmu fuq din il-kwistjoni ta' responsabilità u qatt ma nitkellmu fuq impożizzjoni fuq livelli differenti. Hawnhekk nitkellmu fuq prinċipju ta' ordni sabiex nifaċilitaw l-kooperazzjoni u mhux li xi ħadd iħossu li għandu poter iktar minn liħor. U naħseb li din hija l-esperjenza li aħna huwa ta' dover tagħna wkoll il nwasslu l-ċittadini tagħna u anka lill istituzzjonijiet fostom il-Kummissjoni. Nixtieq nirringrazzjakom tal-proposti li ressaqtu, proposti li ġew diskussi eh, b'mod kollettiv sabiex insaħħu l-kooperazzjoni U jekk aħna verament irridu nwettqu dawn il-miri komuni tagħna, aħna irridu nikkoperaw u niddiskutu. Bekk inkunu nistgħu niksbu iktar u mhux inqas. Sinjuri, il-rapport li kanen ma naħsibx illi ġiem warrab, anzi il-rapport li karen isarraf fi kliem il-proposta tal komissjoni u kif il-leġislaturi Ewropej għandhom jindirizzawa. ħasmu qed jgħid illi eh, bl-Unjoni Bankarja biss ser inkunu nistgħu nevitaw xi kriżi oħra jew noħorġu minn din il-kriżi preżenti. Qed niddiskutu u hemm il-ħtieġa li nkomplu niddiskutu fuq il-Fiscal Compact, l-Unjoni Fiskali. U mhux qed nitkellmu fuq diskussjoni li trid tiddeċiedi jew fuq ħaġa jew fuq oħra, ġifiri li nagħmlu kollox u kollox nagħmlu flimkien. U b'dan il-mod ara kemm għawa li nataw mbagħad fuq il-livell individwali u dan ħassejtu jiena e, f'dawn l-aħħar tliet Nitlobkom sabiex inkomplu nġbdu ħabel wieħed u nippruvaw ukoll sabiex li flimkien nġorru responsabiltajiet parlamentari, responsabiltajiet eh, politiċi tagħna kemm fuq il-livell nazzjonali kif ukoll eh, fuq il-livell Ewropew sabiex nifavorixxu ċ-ċittadini tagħna. Last but not least. L-ħar mhux lanqas Naddi l-kelma l-Presidenza Griega, il vici President. Grazzi. Din is-sessjoni interparlamentarja matul il-ġimgħa Ewropea naħseb kienet verament suċċess dan dovut prinċipalment għalik sur Karas 150 deputat Ewropew il-taqa kena xi 30 diskorsi anzi 30 persuna li tkellmet u li ximmit intervent tkellimna fuq il-governanza ekonomika prinċipalment fl-Unjoni Ewropea. Tkellimna kif se nsaħħu li jemju l-Unjoni Bankarja. U edin naġlu b'dawn il-riflessjonijiet biex dejjem kemm jista' jkun ikkoreġu l-iżbalji li ħadna dawn l-aħħar snin nixtiequ nerġu noħolqu mill-ġdid rridu nerġu naraw mill-ġdid li s-settur bankarju jaħdem mod sana. Et naraw u koll kif minn minn fej sensibu il-flus, il-krediti. Hemm ħafna possibiltajiet biex wieħed immexxi dawn is-setturi għall-Unjoni Bankarja pereżempju importanti li naraw min se jkun wara tmexxija. Hemm bżonn l-armonizzazzjoni ekonomika u finanzjarja hemm bżonn li nkunu li l-istituzzjonijiet ikunu dejjem jikkonsultaw ma' xulxin biex id-deċiżjonijiet kollha li jittieħdu fuq livell ċentrali jkollhom leġitimità demokratika. Ruol importanti u kol għandhom il-parlamenti tagħna ovvjament flimkien mal-Parlament Ewropew. Id-dimensjoni soċjali x'nistgħu ngħidu fuqha. Din għandha tkun parti integrali ta' kull proċedura biex li ċittadini li wara kollox aħna nirrappreżentaw inkunu nistgħu noruhom li aħna il-konsekwenzi ta' linji ta', politi, ta politika restrittivi eh, nafux konsekwenzi ġabu ġabu fuqhom nixtiequ naraw li l-inċertezza nuqqas ta' stabilità inwaqfuhom, speċjalment dawk il-pajjiżi fil-periferija tal-Ewropa li ġew mill-quta forsi l-iktar ħażin. Naraw kif verament inkunu nistgħu insaħħu l-ekonomija reali. il riformi l-istabilità finanzjarja fl-istess ħin biex din l-ekonomija reali nkunu verament nistaw nejnuwa u importantissimu li il-pat ta' tkabbir u ta' stabilita naraw li jizviluppa sow il-mizuri biex niġildu kontra il-qat, specialment dak fost iż żazah li issa leħa livelli bla preċedent L-investiment, naraw kif nimmiraw dawk is-setturi l-iktar importanti. Qed naraw li l kunsill ta' Ġunju fuq l-aġenda se jiġu diskussi dawn il-miżuri il-Bank ta' Investiment Ewropa wkoll ra qed jara kif se jista' jgħin jagħti għajnuna finanzjarja lill SMEs fil-pajjiżi fil-periferija. Εξετάζεται τον τελευταίο καιρό και είναι αυτό ένα ακόμη θετικό edin u koll nistudjaw possibiltajiet oħra ta' miżuri passi il-qoddim. Il-rabta strutturali bejn ix-xogħol u l-ekonomija rridu dejjem nsombuha u it Itkabbir mingħajr ma noħolqu iktar postijiet tax-xogħol ma nistgħux nirrikorru għalih. Hemm bżonn ikonna l-istabilità finanzjarja u politiċi ta' eh, għal iktar żvilupp. Il-biraħ aħna tajna daqqatajn il ġitima demokratika tal-programmi ta' ġustament fi vizmin ta' austerita. Għalhekk huwa importanti li nagħmluha ċarissima daqs il-kristall li il-miżuri ikunu kol effiċjenti fi żmien tal-kupru huwa l-uniku mod kif ċittadini jkunu jistaw jaċċettaw li livell tal-għajxin qed jitbaxxielhom. E, Irid ikun hemm dialogu ma' kull minu imsieħeb ma' kull istituzzjoni. L-esperjenza sissa ta' kif ġew applikati dawn il-programmi juruna li l-miżuri ikollhom effett negattiv kemm fil-koeżjoni soċjali kif ukoll fid-dinja tax-xogħol. l asterità ovvjament iddependi mill-kundizzjonijiet ukoll tal-Unjoni ejja ma ninsewx it-trattati li jaraw li kunem promozzjoni tal-postijiet tax-xogħol, protezzjoni soċjali, is-saħħa, l-istrateġija tal-2020. Il-parlamenti nazzjonali u l-Parlament Ewropew bil-rappresentanti li ġew eletti b'mod dirett irid ikollhom rwol attiv mat trojka qabel jiġu implementati il-miżuri u l-aġġustamenti il-proċeduri kollha jridu jiġu applikati b'mod tajjeb sakemm il-parlamenti jew il-miżuri stretti. Il-semestru il Ewropew imbeda fl-2011 imma għadbaqa ħafna għadbaqalu ħafna problemi u dan irridu, irridu naraw kif nikkoreġuhom. Il-rekomandazzjoni tis-CSRs b'dawn l-anijiet huwa żvilupp tajjeb għax dawn iħallu ċertu marġni ta' manuvri lill-istati membri. Dawn il-rekomandazzjonijiet ma, ma kienu hemm fis-semestru ta' qabel. U nibdew għall-ewwel darba f'Ottubru li għadda huma tajbin xi taħallu diġà f'riżultati tajbin. ċertu stati membri diġà huma konformi qed jagħmlu l-almutaħ biex ikunu konformi ma' dawn ir-rekomandazzjonijiet. Qed naraw l-indikaturi soċjali u dawk tax-xogħol li se jintużaw għal dimensjoni soċjali ta' żona tal-Euro se jkun hemm rabta kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn il-Parlamenti Nazzjonali u l-Kummissjoni għal dawn il-CSRs qabel jiġu pubblikati il-problemi dejjima li huma strutturali iridu nindirizzawhom naraw kif jaffettwaw il-qafas il-qafas ekonomiku u fil-proċeduri għall sbilanċi makroekonomiċi li ovvjament dawn jikkomplementaw l-proċeduri tal-semestru Ewropew et naraw xejrit diverġenti ħafna fl ewropa li jġibu din eh, dawn id-differenzi bejn il-pajjiżi il-membri. Il-Kummissjoni qed tipprepara dan l-scoreboard bl-indikaturi dawn l-indikaturi imma iridu jirriflettu il-qada reali fl-istati membri u kif ukoll huma dipendenti bejn xulxin biex aħna verament ikonna konverġenza u rkupru irridu noqogħdu attenti kif namlu dawn il-miżuri tal-irkupru. Il Dak li ħareġ mill-laqat tal-komitati dal odu Nista' ngħid li l-riżultati huma interessanti. Il-prioritajiet lejn il-governanza ekonomika jrid ikun hemm linji ta' politika li jagħtu spin tal-qudiem tkabbir, speċjalment għal dawk il-pajjiżi li għadhom għaddejn ir-riċessjoni li ma jfixklux il-kompetittività, l-investimenti, il-xogħol. Affas finanzjarju wieħed li jgarantixxi politika finanzjarja razzjonali wkoll fuq il-livell Ewropew għabbażi ta' teħita deċiżjonijiet konġunt. Affas finanzjarju uniformi wieħed. Riformi, miżuri għal riformi tal-sistema eh, bankarja anki għal depoziti għal depoziti li ġib iktar stabilta u li tnaqqas l-ammont li jridu jagħmlu tajpa li jom in-nies minnaħat tal-banek jiġifieri. Il-likwidità għal ehm, l-intrapriżi żgħar u kif se niżguraw il-leġitimità demokratika, ir-responsabilità għal dawk min se jieħu responsabilità deċiżjonijiet li jittieħdu fuq livell tal-Unjoni bazat fuq eżerċizzju komuni ta' sovranità, bazat fuq il-prinċipju ta' solidarjetà. Nixtieq ngħid xi ħaġa issa fuq din il-laqgħa tagħna li qegħdin organizzaw flimkien wara ħafna xhur ta' kooperazzjoni qed naraw li kien hemm xi diżgwid bejnietna mhux qdejjem qegħdin naqblu imma qabilna fuq ħafna affarijiet il-fatturi komplessi nazzjonali aħna ippruvajna nġibu l-qoddim dak li jaqqadna il komplementarita irridu nlaqqaw il-parlamenti nazzjonali lejn fitriq waħda, fitriq waħda fejn aħna għanna għaqda. Il-Viċi President Sur Karas kellu rwol verament importanti għax kellna ċans nikoperaw b'din it-tarbija l-ġdida biex ngħidlek dan za ġdida qegħdin nibnuha. Qegħdin nibnu l-kooperazzjoni bejnietna u kifett il-bieraħ anki kif għal Sur Karas nishtiq nejdilkom se noħorġu roadmap u se tirċifu ktar informazzjoni ta' kif se naħdmu fil ġejjini fil sa xar id-dieħel għandkom tirċifu eh, anki l-miżuri għal eh, governanza ekonomika. L-edeja hija biex norganizzaw aħjar u kol illa għatana. Mela, Nixtieq issa nirringrazzja l-kollegi kollha tal-Parlament Ewropew, nirringrazzjakom intom il koll tal-li ġejtu kontu preżenti, nirringrazzjakom għal parteċipazzjoni attiva u entużjasta. Grazzi.